mistieden. Grazzi. Nishti eh, nieħu din l-opportunità nesprimi l-kondoljanzi tiegħi l-ċittadini tal-Portugal u b'mod partikolari lil Madera eh, li batow ħafna matul dawn l-aħħar tijiem l-ħsibijiet u t-talb tagħna wkoll. qed nofruhom li